indipendenti. U importanti illi niftakru fl-14 ta' ġunju u anka f'dak illi seħemmek u fis-sofferenza illi kienem. Grazzi ħafna ta' dawk l-istqarijiet u nagħlaq dan id-dibattitu il-punt li jmiss fuq eh, l-aġenda u rapport ta' sur Lajnen il-kontijiet eh, ekonomik ċi ambientali tal-Unjoni Ewropea u nixtieq issa ngħaddi il-mikrofonu lir-rapporter. L-Onorevoli John Lainen. President, uh, Komissarju, kollegi, illum edin diskutu u għada ħan votaw fuq leġislazzjoni Ewropea illi mal-ewwel daqatajn tider eh, xi ħaġa mhijiex importanti, però din il dwar dawn il-kontrijiet ekonomiċi ambjentali qegħdin niftħu kapitlu ġdid fil-kejl tal-progress u tal-benesseri. Ilna nafu illi il-GDP eh, u l-GNP mhumiex suffiċenti eh, bħala kejl tal-progress li jsir fil-ekonomija għax x'ma jgħidinniex eh, xejn dwar is-sitwazzjoni soċjali li rridu nagħmlu bħalissa għalhekk huwa li naraw, niddeterminaw jekk l-istrumenti ta' kejl u miex tajbin jew le għanna statistika dwar is-suq tax-xogħol li toħroġ kull xar u anka eh, għanna figuri li joħorġu kull sena, jiġifieri għanna tiġà indikaturi u figuri, però għanna data illi qisha qiegħda titwaħħal flimkien eh, fil-rigward tal-kontijiet ambjentali u din il-leġiżlazzjoni fuq dawn il-kontijiet ekonomiċi ambientali ħatejna biex ikonna aktar kontijiet preċiżi fis-27 statu naraw jekk aħniex qegħdin nagħmlu progress jew jekk aħniex qegħdin nagħmlu passi lura kif sfortunatament kultant ikun il-każ fl-2002 il-Parlament talab għal informazzjoni dwar l-ambjent u anka xejriet ewlenin u l-impatt li hemm fuq uh, fil-bidla tal-ambjent u dan b'mod statistiku li ikun iktar ikun aktar anka disponibli għal ċittadini. Irrid ikonna dan il-kejl biex inkejlu il resorsi b'mod xjentifiku u li kun jiswa wkoll anka min e, jagħmel il-politika. Fl-2010 l-Kummissjoni ħarġet bil-proposta tagħha imma aħna inħossu li l-Kummissjoni damet wis biex ħarġet biha din il-proposta. Il-gruppi kollha tal-Parlament talbu li dan ix-xogħol isir baktar iktar mm, uh, veloċi għax l-OECD kienet ila titkellem dwar dan u fil-diskussjoniet mal-Kunsill aħna irnexxinna namlu progress, però kien diffiċli fil-Kunsill minħabba li kien hemm xi pajjiżi li ma ridux dawn il-kontijiet ambjentali għalhekk ridna nsibu bażi għal 27 stat membru. Il-Kummissjoni kienet proponit tliet eh, moduli Eh, l-emissjonijiet fl-arja u emmek għanna formazzjoni eh, preċiża tal-emissjonijiet li qed jintefgħu fl-arja imbagħad kenna u koll it-taxxi ambientali u tħuli jitħol minn daw it-taxxi u it-tielet il-flus tal-kontijiet materjali ta' kull sena ġifiri it u l-ħruġ mill-perspettiva kwantitattiva. Eh, forsi din kienet xi ħaġa eh, naqra simplistika. Il-Parlament talab ukoll eh, kontijiet marbuta mal-enerġija, mal-iskart, mal-informazzjoni tal-foresti. U dawn huma moduli aħna nixtiequ li jiġu introdotti kemm jista' jkun malajr. Kien hemm ukoll xi tilwim dwar jekk għandux ikonna wkoll statistika dwar l istokijiet tal-ħut u anka tal-ħajja eh, fil-baħar u hemmhekk għandna bżonn ukoll metodoloġija. Għamilna progress u uh, sal-2013 il-Kummissjoni se tkun qed eh, tipproponi anka reviżjoni ta' dan ir-regolament eh, għal-inqas sal-aħħar tal-dawn l-10 snin li ġejjin forsi jkollna wkoll dan it-tip ta' kejl illi qegħdin nitkellmu dwaru. Il-Kummissarju Oli Ren fisem il-Kummissjoni. Għandek il-mikrofonu. Grazzi, President, onorevoli membri. Kif uh, għal il-rapporter l-iskop tal-proposta tal-Komissjoni huwa biex nistabilixxu qafas komuni legali għal ġbir, kompilazzjoni u trasmissjoni u evalwazzjoni ta' dawn il-kontijiet ekonomiċi ambientali biex nifaċilitaw Eh, deċiżjonijiet bilanċjati u anka biex ikonna żvilupp sostenibbli. Bil-prezentazzjoni ta' din il-proposta, il-Komissjoni waslet l-ewwel punt tagħha fir-roadmap li jmur lil mill-GDP fi żmien fejn fl-Ewropa qegħdin nippruvaw niksbu efficienza fir-riżorsi u anka Eh, ekonomija sostenibli din id-dejta ħattejna biex naqdu l-fatturi ekonomiċi ma dawk ambientali u tofrinna eh, eh, politika aktar komprensiva wara kooperazzjoni tajba ħafna bejn it-tlet istituzzjonijiet naħseb li aħna issa l-ħakna lan owlieni li kuna dan il-qafas ta' regolament fuq dawn il-kontijiet ekonomiċi ambientali li huwa wieħed mill-ewwel tliet moduli e, għandu uh, fih inkluż l-emissjonijiet fl-arja, it-taxxi ambientali u l-fluss tal-materjali. Dan id-data e, tiġi miġbura b'mod volontarju sissa mill-maġġoranza mill tal-istati membri u għalissa għalek musa jkunem lebda pisa zzejet fuq eh, l-istati membri minħabba li di dawn is-sorsi ta' dejta tiġew mażistenti fl-istati membri Bekk aħna issa ħajkonna bażi eh, li wieħed jista' jsaraħ rasu fuqha eh, li fuqha nistgħu naraw il-rabta li hemm bejn l-ambjent u l-ekonomija. Il-moduli l-oħra eh, għadin fi stadju differenti ta' maturità palissa, per eżempju fi rigward ta' sajt u ta' linjam u anka minħabba fekk qed eh, tiġi adottata qed eh, jiġi adottati moduli eh, illi jistgħu jservuna wkoll għal ġejjieni il-Kummissarju se tirrapporta tirrapporti tagħha l parlament u l kunsill kull tliet snin fuq l-iżviluppi tal-moduli ġodda u jekk ikun hemm bżonn il-Kummissjoni se tagħti wkoll proposti leġislattivi ġodda għal dawn il-moduli ġodda. Onorevoli membri, President, nixtieq nikkonkludi billi nirringrazzja l rapporter l-Onorevoli Leinen u il-Shadow Rapporter l-Onorevoli Martin u dawk uh, kollha illi huma fil-Kumitat tal-Ambjent u Ekonomiku eh, għal kontribuzzjonijiet tagħhom illi kienu tassew utli. Grazzi ħafna. Sem li kon l-Onorevoli Hans Peter Martin. Grazie ħafna, President. L-onorevoli Lajnen u jiena. Meta nħarsu lura naqblu fuq ħafna affarijiet, imma anke fuq dan ir-rapport bilna fuq ħafna affarijiet li kienu importanti u e, veru l-istatistika tista' tkun e, sexy qed jgħid il-kellimi fi żmien meta l-Unjoni Ewropea għandha problema ta' kredibilta maċ-ċittadini tagħha. Eh, jiena kontent illi eh, jgħatawnek hawnhekk bħala membru indipendenti tal-Parlament imma wkoll bħala wieħed illi ent biex tiġi mamula din l-opinjoni fil-Kumitat tal-Ikon eh, jiena ma konċe daw rapport kenna eh, votazzjoni 37 vot favur f'din l-opinjoni. Għanna bżon eh, statistika sostenibli fl-Unjoni Ewropea Eh, għal zaza specialment biex eh, dawn ikunu konxi illi eh, fil-ġejjieni għandu jkonna għanijiet komuni specialment minħabba l-kompetizzjoni ma' pajizi kbar bħat ċina u l-Istati Uniti. dan ifisser illi ħajkonna bżon moduli ġodda kif għar l-onorevoli Lajnin, u għed jmurura lejn il-80 u 70 e, u jara kif saħħu l-affarijiet dak iż-żmien u ikun tajjeb illi l komissar l-Kummissjoni anka segwi il-proċeduri fil-Eurostat kien hemm ukoll progress fir-rigward ta' kif tinġabar id-data għalkemm kien hemm difikultajiet fil-Greċja u 37 minna jemnu illi il-Kommissjoni se jkollha bżonn aktar flus biex ikun hemm din l-istatistika sostenibbli. Pero dan jista' jseħħa eh, permezz ta' riżorsi li qegħdin jintużaw tiġa eh, f'postijiet oħra eh, biex bek dan il-proġett tal-Unjoni jifunzjona ta' sow tajjeb. Fisem il-PPE il-kollega Schnellhart. Grazzi, President, Signori. Meta rajt il-proposta tal-Kommissjoni l-ewwel darba konċettiku ħafna Eh, Pero naħseb illi kif qal ir-rapporter u kif qalet l-Onorevoli Soli din hija xi ħaġa li saħna nistgħu naċċettawha. Li hija xi ħaġa tajba għax f'ħafna pajjiżi il-ġbir tal-istatistika qed isir eh, fuq it-tlet moduli għalkemm eh, dan qed isir b'mod volontarju u importanti li narawx qed isir u nuru li ċittadini x'qed isir fir-rigward ta' dawn it-tlet moduli li issemmew e, biex ikonna wkoll għalfejn aħjar ta' rabta li hemm bejn l-ekonomija u l-ambjent. Nkunu nistgħu naraw ukoll fejn kon kellna suċċess eh, fi rigward ta' ekonomija sostenibbli wanka biex dan jorbot mal-politika tagħna tal-ambjent, però nixtieq ngħid kelma ta' twissija. Aħna qegħdin dejjem nitkellmu dwar li naqsu l-burokrazija. Għalhekk jiena nappella lill kummissjoni biex ma toħloqx aktar burokrazija għax inkella dan ikun il-messaġġ ħażin, ikun il-mod ħażin. Nixtieq eh, nistaqsi il-Kummissjoni jekk se jkun hemm xogħol ġdid u xi staff ġdid biex jitratta dan ix-xogħol. M'għandniex noħolqu eh, xogħol amministrattiv ġdid minħabba din l-istatistika. Fl-2013 se jkun l-ewwel rapport ta' implementazzjoni u huwa dakinhar biss li għandna nieħdu id-deċiżjoni jekk għandniex bżonn modu li ġodda għax iridu naraw kif żviluppat is-sistema preżenti u x'effett effett din kella fuq il-leġizlazzjoni. Jina kont xukjat meta rajt illi laqas biss konna se niddiskutuha fil-Parlament din u dan kien ikun żball kbir għax kif qal ir-rapporter din hija xi ħaġa ġdida li qed tiġi żviluppata hawnhekk. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Ulstok fisem l-SND. Talarna Eh, det utruli otroligt Grazie Presidentina, nishti nesprimi il-qbil tiegħi mal-kelima ta' qabli. Huwa tassew importanti illi aħna ikonna politika ambientali illi hija bażata fuq il-fatti. Għalhekk neħtiġu serje ta' indikaturi illi wieħed jista' jserraħ moħħu aktar fuq, aktar affidabbli irdu nkunu nistgħu nivverifikaw il-kondizjonijiet ambientali u ekonomiċi biex nkun nistgħu norbtu tnejn li huma, imma mhux ser nkunu nistgħu namministraw il-bidliet u nieħdu d-deċiżjonijiet tajbin sakemm ma jkollniex aċċess għad-dejta, aċċess għal-fatti. Dan jista' jgħinna biex aħna niksbu xi ftit minn dan. Huwa importanti li kollox jaħdem ħarir. Issa ser ikoma opportunità biex naħdmu fuq fatturi oħrajn u mhux nibbazaw kollox fuq il-GDP. Ovvjament huwa importanti li din tkun paragonabbli fuq livell Ewropew biex nkun nistgħu nivverifikaw il-progress illi jsir fl-istati membri individwali u naraw li ma politika qed taħdem tajjeb u li ma politika trid tinbidel biex nevitaw xi politika kontraproduttiva li kontraproducenti illi tiġi introdotta. Kif għettilkom irridu niggarantixxu illi aħna ser nkunu nistgħu naħdmu l kwalità il-kwantità tal-politika tagħna u naraw illi r-riżorsi tagħna jkunu disponibbli kif għandu jkun. Kellim li jmiss l-Onorevoli Gebrandi. Grazzi, nixtieq nirringrazzja l-rapporter rapportijaw għalix għaliex wara ħafna snin ta' ħidma issa qegħdin fl-aħħar nieħdu dan il-pass biex noħolqu kontijiet nazzjonali sostenibbli. Dinja xi ħaġa li tassew neħtiġu għaliex is-sistema ekonomika li għandna bħalissa mhijiex taħdem. In-nies qed iqirdu l-ambjent, in-natura u mhux qed iħallsu xejn. Meta jagħmlu dan l-ispejjeż jgħaddu antisoċjetà. Għaliex l-enerġija sostenibbli aktar tiswa aktar flus minn dik konvenzjonali. ir raġunija illi l-ispejjeż taż-żejt u tal-gas ispejjeż mhumiex qegħdin jitħallsu mis-soċjetà. Dan jidher rapport li huwa tekniku imma jitratta xi ħaġa tassew importanti għaliex illi nkunu kapaċi nkejlu huwa illi ifisser illi aħna nkunu magħrufa Il-kontijiet ekonomiċi ambientali Ewropej huma meħtieġa jekk aħna rridu nagħmlu din it-tranzizzjoni lejn ekonomija tassew sostenibbli. President, jiena nixtieq nappella lill kummissjoni Ewropea u lill istati membri biex jagħmlu xi ħaġa bl-istatistika illi qed jiġu prodotti b'din is-sistema. Għaliex illi konna Eh, dan il-kejl eh, fisser li għanna informazzjoni imma importanti li dan it-tarif nużawh u dan huwa l-pass li jmess li rridu nieħdu. U għalhekk jiena nittama li dan wassal biex jispiċċaw is-sussidji li għanna u dan iwassal impatt negativ fuq l-ambjent. Grazzi li rapporter il-Kommissjoni imma dan għadu biss il-bidu u għat irridu nieħdu il-passi li jmiss biex ta' bilħaq inkunu nistgħu nużaw l-informazzjoni li qed niproduċu. L-Onorevoli Tremopolos fisem il-ħodor. Tremopolos, jgħid il-President. Grazzi, smajna minn bosta kollegi illi aħna neħtieġu evalwazzjoni dettaljata tal-politika ambientali Ewropea. Għalhekk, irridu dejta affidabbli Irridu niżguraw ukoll illi id-dejta tkun tista' tinġabar u tkun tista' tiġi paragonata. Iżda spiss din id-dejta tiddependi fuq indikaturi. Indikaturi illi huma differenti minn stat membru għal ieħor iżda jkejlu l-istess ħaġa. Per eżempju, hemm in-nuqqas ta' rizorsi naturali u hemm ukoll il-kwistjoni tal-kwalità tar-riżorsi li huma disponibbli u wkoll il-kwalità tal-kontijiet għall-ispejjeż ekonomiċi u soċjali tar rizorsi naturali. Jekk dan ma nagħmluhx, dawn il-kontijiet jistgħu jibgħatu il-messaġġ żbaljat lil min jieħu id-deċiżjonijiet. Jista' jkun il soċjetà tibda timxi lejn l-iżvilupp mhux sostenibbli flok sostenibbli. Il-kontijiet ambjentali ekonomiċi jiridu ta' bilħa jindirizzaw l-indikaturi kollha u mhux dawk biss illi huma bbażati fuq il-GDP. Il-Kummissjoni trid tibda tieħu deċiżjonijiet għal perjodu illi jmiss biex bekk aħna nkunu nistaw nissupplementaw il-GDP b'dejta aktar affidabli illi tati approċ aħjar. Irridu nizguraw illi nindirizzaw kwistjoni tal-carbon footprint, il-footprint ambientali, id-dimensjoni ambientali dawn l-affarijiet kollha irridu nżommhom quddiem dimajnejna. Irridu wkoll indikaturi soċjali u l-indiċi tal-faqar tal-bniedem irridu ndaħluhom ukoll. Hawnhekk qegħdin nindirizzaw l-emissjonijiet tal-ari fl-arja, il-taxxi ambjentali u serje sieħa ta' kwistjonijiet marbut mal-flussi tal-materjal makroekonomiku. Maħniex nindirizzaw il-qofol tal-kwistjoni u jiena nixtieq li niżviluppaw għalhekk approċċ aħjar fil-gwar ta' dan, approċċ aktar komprensiv li jkun rifless fir-rapport ta' Sturlajnen. Nixtieq nistaqsikom kollegi biex titkellmu ftit aktar bil-mod. Għaliex qed taġlu wis il-President u eh, l-interpretazzjoni mhix qed taslinna tajjeb. Il-kollega li jmiss eh, is-sur Natal, is-sem li FD. Sur President, regolament fuq il-kontijiet ekonomiċi ambientali Ewropew. Din tidher xi ħaġa tassew tedjanti u vera. Iżda fl-esperjenza tiegħi din hija xi ħaġa perikoluża fil-leġislazzjoni Ewropea li wieħed jaħseb illi minħaj ħala 16 mhux ser jaqra, mhux ser joqgħod jagħti kasa. Din hija dwar emissjonijiet tal-arja fl-arja u taxxi ambjentali. Kif qal il kellem ta' qabli? U għalhekk qed tkompli is-sovjetizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea Irridu aktar data. Kulħadd irid aktar data. Tridu aktar data biex tagħmlu aktar taxxa u tikkontrollaw jew nkunu onesti. U dan ifisser li intom ser tibqgħu titolbu dejjem aktar statistika. Iżda, dan huwa regolament u din hija l-arħaġa u mhux direttiva. Regolamenti huma ħafna armi mid-direttivi għaliex huma jidħlu fil-liġi tal-Unjoni Ewropea u ma jaddux fil-Parlament. Din hija xi ħaġa tassew perikoluża u eżis ħbieb dan huwa għal mod kif tmut id-demokrazija. Għanna blue card, jgħid il-President. Taċċetta l-mistoqsija il-kollega Martin kien l-ewwel kollega, kollega Zejber kienet it-tieni kollega. Ekk joġbok, kollega Martin, staqsi l-mistoqsija. Grazzi. Pala membri tal-Parlament Ewropew, għalek niġu eletti, jekk tara jekk nifsek pala eh, MEP minn renju Unit, forsi tista' twieġeb din minn perspettiva ta' renju Unit biss. Imin titkellem dwar l-istatistika li qed issir waħda aktar sovjetika. Taħseb illi eh, hekk qed isir? Taħseb li dan huwa l-każ ma taħsibx illi ċifri dwar il-kondizzjoni tajxin dwar l-inflazzjoni, il-mod kif jaħdmu l-banek. Dawn huma kwistjonijiet illi jridu jiġu koperti mill-istatistika. Ma taħsibx li ċ-ċittadin irid ikollu aċċess għal din it-tip ta' informazzjoni u min jieħu deċiżjonijiet irid ikun jista' juża dan it-tarif biex kun jista' jieħu deċiżjoni tajba. Jew inkella taħseb li dan huwa marbut ma' proċeduri sovjetiċi. il-kwistjoni hawnhekk hija li dan il-post iħob jikkontrolla l-affarijiet mill-qalba tiegħu. Ħadd mill-kummissarji ma jiġi elett minn nies. U id-demokrazija hija importanti għall-Ewropa kollha kemm għalhekk iva jiena nemmen illi aħna qegħdin naraw sovjetizzazzjoni ta' l-Ewropa. U il-fatt hawnhekk huwa li dawn id-deċiżjonijiet irridu jittieħdu fuq il-livell ta' stat membru u l-fatt li l-regolamenti jistgħu jgħaddu ma jevitaw il-parlament, jevitaw li għaddu minnant in-nies li ġew eletti din hija xi ħaġa ta' sew ħażina u iva qegħdin naraw is-sovjetizzazzjoni tal-Ewropa. Richard Zeber. Il-kellim li jmiss l-Onorevoli Zeber. Żewġ minutek jogħġbu. Jien kelli mistoqsija li xtaqt nistaqsi taċċetta dan, President. Hemm mistoqsija ta' sew sempliċi. Ekk joġbok, tista' tkompli. Grazzi, President. Kiet mistoqsija sempliċi ħafna. Din hija xi ħaġa illi ħafna stati membri ilhom jagħmluha mill-2006 dan jinkludi ir-Renju Unit u ser nadottaw għada fil-Parlament u naħseb li Joe Linen għamel xogħol eċċellenti. Qegħdin impoġġu fil-leġiżlazzjoni xi ħaġa illi ilha ssir għal perjodu twil ta' żmien u għalhekk neħtiġuha din mandu xaqsam xejn ma' sovjetizzazzjoni. Id-dejta tkun tajba jekk hija paragonabli. U importanti li tkun paragonabli hawnhekk. U għalhekk għandna s-sistema Ewropea tal-kontijiet. Din is-sistema hija ila teżisti mill-1930 mit-tletinijiet u Renju Unit ukoll għandu din is-sistema. Din tistabilixxi standard l-istess standard u tippermettilna illi nqablu il-prosperità tal-ekonomiji differenti. Soltu jiġużat id-dollaru para l-munita biex isiru l-kalkoli u issa hawnhekk nistgħu nużaw l-euro para l-munita ta' paragun. Iżda nafu illi hemm ħafna diverġenzi fis-sistema ekonomika Ewropea, pereżempju Fukushima. Fukushima tikolla effett pożittiv fuq il-GDP Ġappuniż palissa għaliex qed isir ħafna investiment u għalek flow account u mux stock account. U dan irridu nindirizzaw u għalek il-Komissjoni għamlet il-proposta dwar GDP u l-lin għada ser niddeċidu dwar l-ewel pass dwar l-istatistika sostenibli għalix irridu namlu għek, irridu namlu dan għalix irridu ninvestu aktar fl-efficienza enerġetika. Iżda dan jista' jkollu effett negattiv fuq il-GDP, fuq iċ-ċifri marbuta mal-GDP u din hija xi ħaġa li surna tal forsi moġbitux ma tistax toġbu. Din mhix kwistjoni ta' politika hawnhekk, hawnhekk qegħdin nippruvaw namlu miżuri li nkunu nistgħu inkejluhom aktar, il-proċeduri leġislattivi jridu ntejbuhom aktar fir-Renju Unit ser ikolkom tużaw sistema paragonabli għalli xekle għal xejn kolkom id-dejta. Nixtieq nirgrazzja l kummissjoni tal-proposti tagħha. Il-kellim li jmiss is-sur Arsenis għal minuta u nofs. Grazzi, grazzi President, Komissarju, kollegi. Jiena nixtieq nifraħ lill-Onorevoli Leinen tal-ħidma eċċellenti tiegħu per ta' dan ir-rapport. Huwa importanti illi aħna jkollna kontijiet ekonomiċi ambjentali Ewropej. Il-kriżi doppja qed taffetwana qed tolqotna kriżi ekonomika u ambjentali u ma nix l-ebda marġni ta' manuvra. Għalek aħna neħtieġu illi naddu għal sistema differenti, per eżempju nirin fil-foresti ġew għal greċja per eżempju, illi erdi, erdu ħafna ettari ta' foresti, l-arja qed titniġġes u anke l-ilma fiż-żona tal-madwar qed jitniġġes. Affarijiet pal dawn ma nistawx inkejluhom biss permess tal-GDP. Zona pal din ser tintlaqat fuq meda twila ta' żmien u fuq meda twila ta' żmien ser tkun ħafna iktar ifqar minn qabel. U dawn kontijiet ekonomiċi, ambientali li nitkellmu dwarhom illum huma importanti, huma pass importanti fid-direzzjoni tajba ser ikonna stampa ġenerali tar realtà aktar preċiża. Ser tippermettilna biex noħolqu politika illi hija simili għar realtà u wkoll intejbu deċiżjonijiet tagħna marbuta mal-ekonomija Ewropea. L-Onorevoli Manner, għal-minuta, President, Komissarju, nixtieq nifraħ li l-Onorevoli Leinen għal-rapport eċċellenti tiegħu dan ir-regolament huwa importanti immens kif qalu l-kelima ta' qabli għaliex fl-aħħar ser ikonna bażi legali biex nieħdu deċiżjonijiet importanti. U għal sistema ta' kontabilità integrata dwar l-iskop huwa importanti illi aħna inqisu l-emissjonijiet tal-arja l-iskart u kol il-kontijiet tal-flussi materjali. Irridu nqisu wkoll il-fatt illi fafna pajjiżi għandna livelli differenti fir-rigward tal-kontijiet nazzjonali. Il-Kummissarju u kol refera għal dan. Dwar il-modelli il-ġodda huwa importanti illi dawn iqisu l-anijiet tal-Istrateġija 2020. Minuta għal kollega Oreste Rossi. Fisem li FD. Grazzi President, dan ir-regolament jidħol fil-qafas tal-miżuri illi serri jagħtu tifsira l-indikaturi ġenerali biex ikonna integrazzjoni tal-GDP. Il-kontijiet ekonomiċi ambjentali Ewropej jirdu jkontribwixxu għal politika jagħtu data dwar l-interazzjoni bej fatturi ambientali u ekonomiċi. Il-proposta tal-Komissjoni aħna naqblu magħha iżda biex ikonna kontrolli dwar il-politika ambientali tal-istati nistgħu noħolqu eh, proċeduri burokratiċi komplikati u għalhekk aħna ser stjenu. Dwar ir-rapport aħna ma naqblux għaliex ir-rapporter irrit iżid moduli ta' kontabilità ulterjuri Il-ftejim li l-ħana mal-Kunsil daħħal modu li ġodda li ġew proposti mir rapporter u jistaw jiġu evalwati skont il-klawzola ta' revizjoni. Jekk ma jittejbux, ma tittejjibx il-kwalità ta' data aħna naħsbu illi dawn il-ħafna moduli edin joħolqu burokrazija zejda illi l-pis tagħha ser ikollhom jerfawh l-istati membri. Grazzi il-kellim li jimmis l-onervoli Okoni. Grazzi, grazzi President, Kommissarju, kollegi. Għalija il-politika hija dwar l-insibu l-aħjar soluzzjonijiet possibli għal problemi li jfeġġu. Iżda, kif ser niksbuħ dan jekk aħna ma nkunux konxi dwar il-problemi illi qed ifeġġu u s soluzzjonijiet illi nistgħu noħorġu bihom. Din hija kwistjoni ewlenija. U hija kwistjoni illi narawha mhux biss fir-rigward tal-politika ambjentali, għalhekk huwa essenzjali illi il min jieħu deċiżjonijiet politiċi jkollu informazzjoni affidabli, informazzjoni komprensiva dwar is-sitwazzjoni attwali l-iktar dwar l-ambjent. Din hija l-konklużjoni li wasal għalija il-Kunsil f'Ġunju 2006 meta huwa appella biex l-Unjoni Ewropea twessa il-kontijiet nazzjonali biex tkun tista' tikseb l-iżvilupp sostenibbli. Jiena sodisfat b'din il-proposta u b'din l-inizjattiva. Dan ser ifisser li aħna nistgħu niskopru aktar dwar l-emissjonijiet fl-atmosfera, it-taxxi ambjentali u l-flussi materjali fl-ekonomiji tagħna. Iżda din il-proposta trid trid tiġi mibdula matul il-vot tagħda biex niżguraw illi id-dejta miġbura tkun waħda affidabbli u li tista' tiġi użata rridu niżguraw ukoll illi l-istati membri kollha ikunu jaqgħu taħt dan l-approċċ. Kif ser natu tifsira tal-politika Ewropea jekk ma jkonniex data disponibbli dwar is-sitwazzjoni fl-istati membri kollha? Għalhekk fl ħannet jiena nixtieq nappoġġa żewġ idejat illi ġew eh, diffiżi mill-PPE. Il-Kummissjoni Ewropea trid tuża l-atti id-delegati u terġa tevalwa din il-proċedura kull ħames snin. Il-klawżola reveduta eh, f'dan ir-regolament hija waħda ewlenija għal ftit ta' żmien ser ikonna bżonn aktar dejta iżda rridu nimxu pass pass. Dan l-abbozz ta' regolament huwa pass il qudiem allura jew inkomplu mexjin f'din id-direzzjoni. Grazzi. Onorevole Kalimbach, President, Kommissarju, kollegi, Jina nishtiq nirringrazzja l-Joe Linen pal oħrajn għal din regolament li verament eh, inna nistennew. Ħafna fil-Parlament qabel ħasbu li d-deċiżjoni mill-naħa tal-Parlament Ewropew fuq li daw id-deċizjonijiet jiġu meħuda għal-ġejjini dak li nixaqsam dit-tip ta' dejta kienet ħaġa li kien hemm bżonna. Imma kien hemm ċerta stati membri li kien għadu mhux koperti bis-sistema preżenti. Għalhekk kien hemm ċerta nuqqas ta' kredibilità fis-sistema. Aħna qed naraw naraw darba wara l-oħra li hemm ċerta polarizzazzjoni bejn l-ekonomija u l-ambjent. U naħseb li dawn l li l-istatistika tejna biex nimlu dal-vojt u jurina meta l-ambjent ikun qed jgħin u qed jgħin l-ekonomija u meta l-oppost jiġri wkoll dak huwa l-obġettiv prinċipali tagħna. Aħna rridu ntejbu l-kwalità tal-ħajja mhux biss fil-post fuq il-post tax-xogħol imma kif ukoll fl-ambjent in ġenerali. Jiena nappoġġa dak li qal Joe Linen fost affarijiet oħra qal li rispostaw minn GNP għal prodott eh, ambientali u ekonomiku sasmim il zmin stibulit naħseb li kunu nistaw insolvu problema ta' kredibilità l-Ewropa dwar l-ak l ma l-ambjent billi nużaw dat tip ta' sistema ta' kontijiet ambientali. Grazie ħafna. L-Onorevoli Klass, President, Komissarju, Signuri. <clears throat> Statistika tajba miġwura sew għandha tkun il-bażi għal politika fil-ġejjini u importanti li normalizzaw l-istatistika miġbura fl-Ewropa ħalli konna bażi li fuq tajba li fuq nistgħu nieħdu deċiżjoni għal ġejjini biex ikonna dejta li nistgħu eh, nqabbluha bej statu ieħor huwa l-ħantana. Imma l-kwestjoni hija din aħna x'informazzjoni, x'konklużjoni nistgħu niġbru minn dat tip ta' dejta biex niżguraw li f'sens soċjali u ambjentali niżviluppaw bil-maniera xierqa f'Ewropa. Eh, aspetti eh, ewlenin eh, fuq żvilupp sostenibbli hemm tliet aspetti fuq l-emissjonijiet, attivitajiet ekonomiċi, taxxi u flussi materjali wkoll ħajħarsu wkoll lejn kwestjoniet li għandhom xjasmu mal-pjanti eh, u l-ikel. Mbatam il kwestjoni ta' dwar eh, fil-prattika dan il kontiet ħajdunna, jena mħunġa sotto mislaqs il-rapportez u l-kollegi l-għan u naslu imma ma nafxek ħajkun possibli fil-prattika. Jina għand dubju dwar l-offiċenza tal burokrazija li voluta u ma nafx kem ħatkun ħaġa oġġettiva dat tip ta' accounting, kontijiet ekonomiċi ambientali, flus ta' materjali u emissjonijiet ta' CO2, kam ħajkun possibli da' kollu? L-emissjoni ta' CO2 per esempio fil-produzzjoni, fil-trasport, anke fil-pjant rridu notati għaw da' jena ħad gost li ħad kun ċara li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 Joe Linen prepara rapport li huwa importanti għall-ekonomija għaw għas-soċjetà ġenerali. Bħala il-project leader fuq il-panel stall għall-użu effiċjenti tal-risorsi naturali bħala membru ta' dan il-pell nħoss li l-istatistika li wieħed jista' jabda fuqha hija assolutament essenzjali meta niġu għall-użu effiċjenti ta' ilma u risorsi oħra, ma nistax ikonna użu effiċjenti jekk ma jkunniex statistika li wieħed jista' jabda fuqha. Bħala membru tal-Kumitat tal-Bidja jiena ħoss li huwa importanti li fl-aħħar għarafna dak li huma l-valur soċjali reali tal- l-aspetti ambientali, ma jkonnix statistika li wieħed jista' jabda fuq ma nistakunx nafu sal-ma puntu f'ċert kif qed jużaw il-bdiewa ċerta risorsi fil-sistema ta' produzzjoni tagħhom jew inkella kif il-bdiewa jikkontribwixxi bil-bidja għal tajjeb eh, tal-soċjetà. U spejjeż għandhom jiġu sostenuti minn oħrajn. Sa' ngħaddu għal proċess ta' catch li jgħid il-President, il-kollega Rubik. Mannix mikrofonu. Ja, tanki, Herr Präsident. Grazzi ħafna, President. Mikrofonu mill-lida s-saqt jahdem. Eh, l-istatistika dejjem kontroversjali. Huma ħafna n-nies li ma jridux li dawn ikunu pubbliċi ħafna. Il-ħarsin ta' dejta u importanti ma nabżon ikun trasparenza u eh, l-inkunu nistaw nqablu kas ma ieħor. Għandna bżonn nħarsu lej il-kampjuni u s-sistema ta' ġbir ta' informazzjoni automatika biex niskuraw li id-dejta tkun post jista' tqabel ma ieħor. Dana għandu ruol ewlieni u naħseb li l-fatt li tkun ħaġa automatika jfisser li d-deċiżjonijiet politiċi fil-ġejjin ikunu iżjed eh, ikunu iżjed faċli. Grazzi ħafna. Naddu issa għal Sinjur Angelika Wartman għal minuta. Grazie ħafna President. Il eh, kontijiet ekonomiċi e ambientali Ewropej ħajt tina data importanti li jiżgura li l-aspetti differenti tal-politika tal-ambjent ikunu ċari. Id-data li tiġi miġbura tkun deċiżiva biex wieħed ikun jista' jieħu l-miżuri biex jimur kontra l-effetti li l-industrija għandha fuq l-ambjent. Għandna sfidi, per eżempju telf fil-biodiversità, tibdil fil-klima, t-nġis tal-ambjent u aspetti oħra li jekk aħna rridu mmorru kontra dat tip ta' żviluppi għandna bżonn appoġġ. U dejta li wieħed jista' jafda fuqha u nistgħu nagħmlu tbassir bażat fuq dan dwar ir-risorsi naturali permettilna mhux biss naraw is-suċċess tal-politika ta' ambjentana ma wkoll ituna valur miżjud. Grazzi ħafna, nandu għal-kellimni miss. Grazzi ħafna, President. Jien nixtieq nifraħ lil Joe Linen għal xogħol għal rapport verament siwi tiegħu jiena naħseb li l-Ewropa waslet f'punt fej verament għanna konfrontazzjoni bej il-ħarsin tal-ambjent u zvilupp Dawn huma affarijiet li eh, għandhom ma' xurxin. L-Ewropej għandhom kuxenza ambientali u dan rapport ħajjina biex ikonna stampa żjed ċara dak li jkun qed jiġri fl-ambjent fl-Ewropa. Hemm tliet punti li xtaqna ma' referenza li jom l-ewwel għandna bżonn ikonna dejta li wieħed jista' jabda fuqha dwar is-sitwazzjoni fl-ambjent fl-istati membri individwali. Jiena nappoġġa il-proċess li kull sena jkun hemm Eh, attivazzjoni tal-klawżola tal-revizjoni u naħseb li hemm bżonn li jkun hemm kejl komuni tal-progress dwar dak l-għandu xaqsam l-ambjent fl-Ewropa. Grazzi, President, grazzi, Signora Zavella. Naddi l-kelma issa s-sur Obermajer għal-minuta. Grazzi ħafna, President jekk aħna rridu l-ambjent tagħna jkun hemmhekk għal ġenerazzjoni li ġejjin rridu niżguraw li ma nisseparawx l-attivitajiet tagħna mitħassib u ħana dwar l-ambjent. Hija ħaġa li tagħmel sens li aħna jkollna tip ta' kontijiet biex nieħdu nota tagħhom meta nieħdu deċiżjonijiet. Id-dejta eh, li wieħed jista' jabda fuq hija l-bażi ta' deċiżjonijiet li wieħed jista' jabda fuqhom. Għanna nħarsu lej kwestjonijiet sensittivi, il-nukleari per eżempju, teknoloġija ġenetika, l-oriġini tal-ikel, kif ukoll data li tkun tist forsi eh, eh, ġiet miġbura fil-kas l-skandu tal-ikoli. Għat naraw għawek konnessjonijiet ċari bej l-ambjent u l-politika. U faċ forsi jista' jkun hemm diffikultajiet dwar intraprizi kbar. Grazzi ħafna, kollegi, taħt il presidentu biex nandu issa l-aħħar kellim fil-fikaċ tiegħi. Mill-lider kontent, issa il-kelma l-sur Oli, l-surren. Grazie ħafna. President, onorevoli membri, grazie ħafna ta' dan il-dibattitu verament eh, responsabli u ta' sustanza nasib li kulħadd jaqbel dwar l-importanza ta' din il-proposta. U li konna konti ekonomiċi ambientali Naqblu koll li kull għanna bżon nħidu l-passi li jmiss biex nkunu nistaw eh, determinaw politika biex nistaw ta' dejta biex nżommu vitri ta' ekonomija eżess sostenibli. Issa diversi punti bħala reazzjoni għal diversi kommenti li saru Dan huwa l-ewwel regolament li għandu tliet moduli huwa l-bidu dwar dak nixaqsam leġislazzjoni. It-tieni lot ta' moduli qed jiġu maħduma issa biex ikun hemm regolament biex li emenda fit-tmiem l-2012. Aħna qed nippjanaw ġiġa t-tielet lot ta' moduli, allura x-xogħol għaddej bħalissa u ħajkomplu fuqu. Issa dwar il-kwestjoni ta' burokrazija li kien hemm referenza għaliha Dan l-ħan għamlu ma jxħajmux ħajkun eh, pis addizjonali fuq l-intraprizi għax qed nużaw l-amministrazzjoni li teżisti u d-dejta li teżisti. U r-Renju Unit hija fuq dim fuq eh, tip ta' kontijiet ambientali. Apparti minn dan, tħass eh, sadwar l-istatistika ġenerali dak li kienem referenza mis-Lajnas sur Martin u oħrajn aħna għamilna progress importanti biex tejjibna s-sistema ta' statistika Ewropea f'daw l-aħħar sena u nofs, per eżempju. Għanna il-Kommissjoni li hemm bħalissa għamlet l-ewwel proposta leġislattiva fl-10 ta' frar ta' sena li għaddiet wara li jintkom kontu votajtu favur li tiġi mwaqfa il-Kommissjoni kif għanna għassa. Nota ta' wara aħna adottajna regolament dwar il-kapacitajiet ta' audit tal-Eurostat li tagħti l-possibilità l eurostat biex tiċċekkja u tivverifika l-kwalità tal-istatistika mill-lejjum minn fejn dibda Din hija ħaġa importanti ħafna li aħna bġabdejna nużaw, speċjalment pereżempju fil-każ ta' Greċja. It-tieni, il-pjan tal-Greċja ġi implementat, qed jiġi implementat, jgħid il-kellim, u f'temp ta' sena għamlet tibdil importanti fis-sistema ta' ġabra ta' statistika fil-Greċja. Allora kwalità tal-istatistika dwar l-excessive deficit procedure ittejjeb ħafna u fl-aħħar ronda eh, l-Eurostat t tivvalida il-data għal Greċja. U biex intemm dwar ir-risorsi Aħna ma nibżon nżiet risorsi għal dan is-suġġett ta' eh, kontijiet ekonomiċi ambientali, imma naqbel ma' Sur Martin li ħajkonna bżon risorsi adekwati. U jiena użajt din il-ġimgħa ta' din is-sessjoni biex eh, biex nitkellem eh, mad-direttur ġenerali f'Lussemburgu biex nitkellmu dwar risorsi u aħna għedin nipruvaw nispostaw ċerta risorsi minnaħa l-oħra u ntejbuha fil-kas, ntejbuhom u nifokhom fil-kas ta' l-Eurostat ħalin nifoka fuq il-prioritajiet li għanna. Għadana kolla mux ħaniħu risorsi mitkabbir eh, kif suġġerixxi Sur Martin. Speċjalment fil-kas tal-Balkani tal-Punent li fej għanna bżon stabilita u paċi, għanna bżon stabilita u paċi f'dik ir-reġun li hija priorità għall-Unjoni Ewropea kolla u għal kommissjoni u nispera li għal parlament u kol. Nfakkarkom li minar mill-poter tagħna tip ta' poter li aħna li karakterizza l-Unjoni Ewropea aħna ma jkonniex l-ħagġiġ flajja bħalissa. Grazie ħafna. Grazie ħafna. Il-rapportess, onorevoli Lajna, għal zewġ minuti. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich äh, danke für die Debatte und sehe eine weitgehende Unterstützung für die Erstellung von Umweltbilanz. Grazie ħafna dal l-appoċ li ħafna minnkom u rejtuni äh, għal din l-idea tal-kontijiet ekonomiċi u ambientali fl-Ewropa. U f'ċerta eccezzjonijiet äh, kontu taqblu jien nista' naqbel ma' dik li qalet l-Onorevoli Kallenbach li din hija ħaġa li diġa eżistit u aħna konna sorprizi li ma ma kenniex eh, iżjed data. Ma' nix l-informazzjoni li aħna nabżon, bżonn dikjarazzjoni dwar il-situazzjoni tal-ambjent fl europa minna l-informazzjoni. Sur għabandi għal li jekk u ikejja l-ħaġa u ikun qed jinforma ruħu u nafu dat tip ta' kej Akejl huwa l-bażi ta' programmi tagħna. Aħna għandna bżonn bażi aħjar għad deċiżjonijiet li aħna nieħdu. Daw it-tip ta' kontijiet ambjentali u jgħinuha għandna l-istrateġija 2020 tal-Unjoni Ewropea u s-sostenibilità hija waħda hija eh, l-għane u lini u nisperaw li fis-snin li ġejjin nkunu nistgħu nistabbilixxu l-bażi ħalli nkunu nistgħu naraw jekk kien is-suċċess jew le bil-istrateġija 2020. Aħna nafu li l-GNP ma nix bizzejed dwar l-istat tal-ambjent tagħna dwar ir-risorsi li aħna użajna u il dan l-aspett ta' sostenibilità għalhekk għandna bżonn dal li issa. Għalhekk qed naħdu mmorru pass wara liħor Signora Sinjura Klas, mhux ħanamlu pis bla bżonn fuq il nix nimxu modulu wara l bil-mod aħna qed nirrispondu għal reazzjoni għal bżonn li li rajna kien jeżisti fuq it-tibdil ta' klima, biodiversità, aħna effermajna bħala Unjoni Ewropea konvenzjonijiet u aħna nabżon bżonn nagħtu nuru l-pija d dinja li aħna qegħdin għetin eh, nifunzjonaw forma effiċenti jien nixtieq nirringrazzja xedew rapporters u kollegi oħra u l-Eurostat u nispera li r-risorsi li għandna bżonn għal dan eh, jiġu provduti fl-Lussemburg għax ovvjament minn flus minn risorsi ma kienx nistgħu eh, nippreparaw dan l-istatistika u l-Parlament disposti jgħinek dan ukoll. Grazzi ħafna dan hija dan huwa suġġett politiku kif qal minn diversi persuni huwa kapitlu ġdid fix-xogħol li aħna qed nagħmlu. Grazzi ħafna sur rapporter. Mela jekk temmejna id-dibattitu, il-vot isir għada fl offsinar Naddu issa għal-program għal-punt li jmiss